Parijiet kostituzzjonali proponiet interpretazzjoni tal-artiklu 5, paragrafu 5 tal-artiklu 210a tal-regolament il-test isibuħ fuq il-websajt tal-plenarja jkun publikat fil-minuti ta' seduta tal-lum. L-interpretazzjoni hija jusa pala approvata jekk fi żmien 24 sija ebda grupp politiku jew numru ta' deputati minimu meħtieġ ma jkun oġġezzjona.